So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollegi, nixtieq li nibdew bil-votazzjonijiet. Naddu għall-ewwel rapport. Il-rapport ta' Sinjura Mezzola dwar l-arranġament mal-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tagħha fil-Uffiċċju Ewropew ta' appoġġ fil-qasam tal-azil. Votazzjoni nominali kieġob konvutat.